twaħħal għal eh, twassal għal dialogu mal eh, Vixiglek Group. Nixtieq eh, nistaqsik x'ini il-karatteristika speċifika tiegħek fl-Ewropa u kif għandna nitkellmu magħhom fil-futur. Grazzi. Grazzi, Sur President. Grazzi tal kont hawnhekk, eh, grazzi tal-li qed tafas għal Ewropa aktar soċjali eh, bil-skemi ta' impjiegi ugwali huma essenzjali għal Ewropa maquda. Nawguralek eh, kull suċċess għal kollega li ħireċ għal elezzjoni ma fi Slovakkja u fil-gwar tal-til tal-ġurnalisti daw is-semmew iżda għandi mistoqsija. Eh, inti għandek il-presidenza tal-Visigar Group, xinu l-iskop, xinu l-għan, u inti smajta għawnek, eh, smajt membru jgħid li l għan tal-Visigar Group huwa li tala il-frontieri esterni sabiex eh, niprevjenu l izlamizzazzjoni u xarija fil-pajizi. Dinti taqbel ma dan tista ma taqbilx ma daw l-affarijiet ma daw l-affarijiet għaliex ma smajna xejn minnaħa tiegħek din dawn huma affarijiet li mhumiex aċċettabbli dan huwa l-iskop tal-Visiker Group Prim Ministru Pellegrini, grazzi. L-Onorevoli Starbatti. Eine Antwort, Herr Ministerpräsident. Prim Ministru, il risposti tiegħek huma risposta għal President Prim Ministru Macron illi għalina bħalek illi bħalek u bħal Unjoni Ewropea għanna bżon adeżjoni soċjali fuq il-livell Ewropew u paga minima eh, fuq il-livell Ewropew. Nafu li paga minima hija neċessarja biex eh, naraw dawn il-benefiċċji iżda l-affarijiet imma differenti bej stat membru ieħor aħna qed nitkellmu dwar ir-redistribuzzjoni li hija meħtieġa hawnhekk. Sur Juncker jista' jħossu komdu iżda l-kwistjoni hija redistribuzzjoni li hija neċessarja bħalma qal l-Onorevoli Macron. Nistgħu insaħħu l-Unjoni Ewropea iżda ma nistgħux insaħħuha mingħajr l-euro. L-euro tfarrak u id-dajjef l-Unjoni Ewropea, id-żona euro miex liktar ħaġa eh, eh, b'saħħitha li għandna fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Sur President Loner onorevol Prim Ministru, id-diskors tiegħi se jkun maqsum f'żewġ affarijiet, f'żewġ partijiet. Jiena xtaqt nisma xini l-vizjoni attwali tijak eh, bħala mm, Prim Ministru eh, ta' pajis li inti trid tirriforma l-Unjoni Ewropea dik ma stennejtix u eh, li trid tirriforma l-politika agrikola inti taf li tista tiddetermina fejn imorru l-fondi agrikoli u t-tieni mistaqsija li xtajt inwieġbek għalija hija il-kollegi hawnhekk semmew il-vitmi tal-vjolenza fis slovakja U xtaqt insemmi l-Vador Ribar, eh, Vador Ribar huwa eh, eh, bidwi illi meta wasalna sa l-razzet jaw sibna li polizija għaluna li kien miet. Intom qed tinvestigaw tal-li kazijiet tinvestigaw daw l-affarijiet u tirrapportaw lura għal-Parlament Ewropew. Grazzi. Eh, Ministru Pellegrini tende rispondere subito. Prim Ministru Peregrini xtaqt jirrispondi immedjatament. Skużani la li xerrit nirrispondi immedjatament l għaliex mhux se nittollera dan it-tip ta' eh, tfieħ ta' tajn eh, fil-Parlament Ewropew li konna membru tal-Parlament li jgħid gideb bħal dawn. Inti semmejt il-deribar? u xtaqt tat l-impressjoni li nqatel minħabba eh, xi offizi agrikoli eċetera. Permetti li ngħidlek eh, dak li qal it-tifel tiegħu stess. It-tifel tiegħu stess qal li eh, sur ribar ħavvantaġġ minn persuni oħra li qatt ma ltaqa' magħhom f'ħajjithom. Iżda uża lilhom biex ikun hemm il-protesti u ma jixtieqx illi il-mewt tiegħu tiġi abbużata li ġiet investigata mhux bħalma qed tgħid inti u nixtieq li l-memorja ta' dil persuna ma tiġix abbużata politikament. Toqgħodx eh, xewwex kontra eh, l-awtoritajiet jiena minix se nippermetti dan lawnek hawnhekk la mkien ieħor. Toqgħodx ehm, tqajjem kwistjonijiet simili, mbagħad inkompli d-diskors eh, aktar tard. Issa, fuq il-fondi agrikoli, jina tkellim dwarhom u għettilkom li għanna bżon bidla, iva għanna bżon bidla sabiex ma nissussidjawx dawk li għandhom eh, ħafna art u ma jamlu xejn biha. U illi ikollhom aktar eh, fondi eh, minn art li ma tintużax. U l-Nord Stream 2, iva, għanna ħafna kliem fiera fuq kif nistgħu nejnu l-Ukrajna, iva dan huwa eżempju ċar ta' kif aħna nistgħu nagħmlu ħsara li nies mod intenzjonat. l slovakja għamlet dawk il-bidliet u aħna se nagħtu provvista lill-Ukrajna bil-gas naturali din ix-xitwa sabiex nejnu u nassiguraw il-sigurta eh, enerġetika tal-pajjiż. Hekk nistgħu ngħinu. Iżda l-idea li rridu nieħdu ħsieb l-Ukrajna din hija xi ħaġa eh, li l-kummerċanti Ukreni huma eh, kuntenti biha. Issa fuq id-distribuzzjoni tal-awtoritajiet tal-impjiegi, iżda kien hemm żewġ kollegi li għad il kwistjoni Kollegi qalu li l-aġenziji ġodda rridu eh, jinataw l-opportunità li jitpoġġew fil-pajizi li għatmandom mandomx aġenziji Ewropej. Xorta wahda dawk eh, l-aġenziji saburuħom fil-stati membri l-antiki biex nsejħulhom hekk tal-Unjoni Ewropea. Ma nistawx eh, asmu eh, l-Unjoni Ewropea bejn il-ġdid l-antik, l lan il fqir iva, ma dan huwa diffiċli meta naraw dan it-tip ta' prassi. Mm, u nixtieq nitlobkom eh, eh, eh, li tiskużawni però qed inkun onest ħafna fir-risposti tiegħi. L-Onorevoli Tomasic. Prim Ministru, grazzi ta' diskors tijak fir rigward tal-futur tal-Europa u jina kontent li Slovakja tista' turina riżultati pozittivi ħafna denti ammettejt il daw ma kienux eh, faċli, iżda l-Slovakja hija waħda mill-pajjiżi ewlenin eh, li sfruttaw is-sitwazzjoni tagħhom u kisbet l-indipendenza tagħha kisbet eh, responsabilità għat-telfa ta' ċittadini tagħha u żiedet ukoll kwalità tal-ħajja fil-pajjiż. Iżda mill-lat ieħor nisimgħu li inti tixti aktar integrazzjoni politika f'tal-Unjoni Ewropea u trid li il-vuċi tal-Slovakki tkun iktar b'saħħitha. Din hija l-istorja ta' aktar Ewropa, aktar solidarjetà, eh, valuri komuni. U fil-verità hawnhekk għanna l-interessi tal-pajjiżi kbar iżda l-Slovakkja u l-Kroazja l-pajjiż tej ma tantx għandhom eh, dawk eh, dak il-potenzjal Onorevole Sulik. L-Onorevoli Sulik. Grazzi ħafna, Sur President. Prim Ministru nilqak fil-Parlament Ewropew. Eh, L-Slovakja għandha ħafna problemi, bla dubju ta' xejn. Per eżempju, il-mafja jew il-korruzzjoni. Il-maġġoranza ta' dawn il-problemi irridu jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali minn gvern illi huwa elett permezz ta' uh, vot sigrit demokratiku. Nixtieq niddefendi eh, l-akkużi Eh, eh, li wieħed jintervjeni fl-interessi ta' stat sovran. Naħseb mhuwiex ġust eh, li l-Onorevil Papardemuris joqgħod jitkellem fuq il-politika Ewropea l-Slovakja. M'għandix qed nitkellem fuq l-investigazzjoni tal-mewta ta' żewġ ġurnalisti, aħna naqblu magħha. Nixtieq nirringrazzja l-Onorevil Kessler u Zvuntfeld tal-li tkellmu hawnhekk li jekk l-Unjoni Ewropea trid tisma eh, dawk l-differenzi eh, bejn il-vant u l-punent, l-antik u l-ġdid, rridu naraw min jirrispetta l-liġijiet Ewropej. Ejja napplikaw l-istess kriterji għal kulħadd, ejja nħallsu l-istess sussidji, ejja eh, naraw minn ma jkissirx is-sanzjonijiet ta' Nord Stream 2. Jekk nagħmlu dan mhux se jkun hemm ugwaljanzi. Grazzi. L-Onorevoli Jets. Sur President, Prim Ministru, grazzi li inti qed tirrispondi għal Europa eh, aktar soċjali u li qed titkellem dwar il-paga minima. l honorable Juncker saħa hawnhekk f'din l-awla illi l-SPD fil-Ġermanja eh, implementa tali implementa tali pożizzjonijiet u ma tantx kellhom suċċess issa l-istess ħaġa rridu nagħmluha fl-Ewropa, iżda l-konservattivi qed jgħidu mod ieħor Il-CDU għal fil-weekend li għadda dwar tkellem fej, tkellem kontra il-paga minima. Aħna kontra dil pożizzjoni L-ugwaljanza, libertà tal-espressjoni, libertà ta', ta drittijiet in ġenerali huma affarijiet bażiċi. Jina nappella bħala Ġermanis mill-Ġermanja tal-Vant biex flimkien Eh, nelbu s-soċjalizmu bħalma minna sissa u issa rridu naħdmu favur id-demokrazija u favur l-Ewropa. Grazzi. L-Honorable Xkripek. Grazzi ħafna sur President, Prim Ministru, grazzi ħafna tal-li prezentaj il viżjoni tijak għal-Slovakja u l-Slovakja fl-Ewropa. Nanqabel miegħek li l slovakkja trid tkun eh, msieħeb responsabbli fl-Unjoni Ewropea tħares l-integrazzjoni tal-Ewropa, l-integrazzjoni fiħdan l-istituzzjoni Ewropea. Iżda aħna rridu nkunu parti minn kollox minn kull attività Ewropea. Inti eh, personalment għedtilna li rridu nkunu fil-qalba tal- partit. Però rridu aktar Unjoni Ewropea meta nitkellmu dwar il-pilastri soċjali jew armata Ewropea Jiena bħala Slovak, bħala MP Slovak nħoss li huwa importanti illi nitkellmu dwar il-bżonn ta' tnaqqis tal-interess tal-Unjoni Ewropea fi kwistjonijiet marbuta ma' sussidjarjetà tal-pajjiżi tagħna. L-irwol tagħna huwa li nindirizzaw eh, kwistjonijiet fejn qed niksbu suċċess eh, bil-fondi Ewropej u suċċess mm, eh, bħala Slovakkja. Jina naf li l slovakja hija eh, membru b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea u rridu naħdmu għal futur eh, fejn għanna soċjetà b'saħħitha u nistgħu nassiguraw il-sigurtà tal ċittadini kollha. Issa bekk temmejna l-proċedura keġdija u ngħaddu għall prim Ministru eh, Slovak biex jagħti l-aħħar kummenti tiegħu. Dziękuję veľmi Grazzi ħafna sur President. Viċi President tal-Kummissjoni tal-Kunsill Deputati. Eżis kollegi, qabel ma nikkonkludi permettu li nirrispondi mistoqsija waħda illi issemmiet hawnhekk. X'inhu l-irwol tal-Slovakkja? X'inhu l-irwol tal-Slovakkja? pajjiżi um, tal-grupp li qed nippresjedin u x'għandu jkun l-rwol tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. L-impenn prinċipali tiegħi u tal-kollegi tiegħi għandu jkun primarjament illi iċ-ċittadini tagħna jgħixu b'mod ġust u adegwat. Dan huwa din hija l-unika mira illi għandna aħna. Dan huwa l-mandat għal-xol tagħna u din hija ħaġa li għandna nindrizzaw matul il-ġurnata tal-xol tagħna. U għalhekk nitlob illi meta nitkellmu dwar il-kwistjonijiet kollha li jiġu indirizzati biex nirrispettaw primarjament dik il-mira prinċipali, ejja nindirizzaw dik il-prinċipali u mbagħad nitkellmu dwar l-affarijiet l-oħra. Ma nistawx nimponu eh, li ċittadini Ewropej biex jitkellmu dwar kwistjonijiet mhux importanti. Meta ħaddim m'għandux xogħol jew m'għandux flus, jekk pensjonant m'għandux flus ma jistax jgħix kif jista' jindirizza u jitkellem fuq kwistjonijiet oħra. Allura ejja nindirizzaw dawn il kwistjonijiet u mbagħad nitkellem dwar affarijiet oħra, ovvjament affarijiet sekondarju ma neċessarju wkoll. E, rridu navvanzaw fit teknoloġija iżda ċittadini tagħna jridu jkunu komdi. Jiena kuntent illi fir-reġjun tiegħi e, ċittadini qed jgħixu aħjar minn qabel għandna l-prosperità e, ekonomika u soċjali u kulturali u jiena ovvjament gburi b'dan. Grazzi tal-klim tal-appoċ lil daw kollha li wrew l-appoċ tagħhom u ħodt li eh, iddefendew lil Slovakkja speċjalment minħabba ċerta kummenti li jmorru lilin mill eh, l-importanza tagħhom. U biex nikonkludi, Sur President, permetti li ngħid li l-Unjoni Ewropea se tkun il-pilastru ta' stabilità u l-ġit għall slovakkja u bekk eh, nirrealizzaw l-izbalji tagħna u n-nuqqasijiet ukoll tal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin. Rridu ninsolvu daw il-problemi flimkien il għaliex irridu nkomplu il-bini tal-proġett Ewropew għanna valuri komuni, soċjali, industrijali, ekonomiċi, ambientali u ejja nħarsu flimkien għal unità flimkien. U l-kwistjoni tal-iżvilupp teknoloġiku din hija kwistjoni importanti ħafna l għaliex ninsabu daqsxejn lura minn reġjuni oħra eh, tad-dinja. Meta nitkellmu dwar unità ejja ma nħaltux il-politika fija. Jekk xi ħadd riċ jidħol fil-koeżjoni jew le, l-Unjoni ta' koeżjoni eh, saret biex id-differenzi jonqsu. U l-politika ta' koezjoni ma tistax tkun il-ballun politiku. U sfortunatament rridu ngħidu illi il-proċess ta' tnaqis ta' differenzi eh, li hemm waqaf u din hija aħbar kera ħafna. Allura, id-dibattitu dwar il-futur tal-politika tal-koezjoni tal-Unjoni Ewropea għandha importanza kbira. Eżis kollegi, il-politika ta' koezjoni għandha tibqa' sakemm tibqa jibqgħu id-differenzi reġjonali li għandna bejn il-pajjiżi tagħna. Allura rridu neħilsu minn dawk id-differenzi li hemm u mbagħad nkunu nistgħu niddiskutu fuq l-użu tal-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. U biex nikkonkludi ngħid li ejja nippruvaw nkun aktar viċin taċ ċittadini tagħna iktar viċin dawk in-nies li minnaw ftit xhur oħra se jiddeċidu min se jkun qed ipoġġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Xtaqt eh, nassigurakom li para Prim Ministru tal-Slovakja nagħmel dak kollu li nista biex li Slovakja tibqa eh, vuċi kostruttiva u komunikattiva fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna dan kien unura lija illi stajt naqsam dan eh, il-ftit eh, ta' sijat li kelli fl-imkien. Grazzi ħafna. Match, Mr. Prime Minister. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Bek eh, nistaw u din is-sessjoni għal ftit minuti biex imbagħad ngħaddu għal votazzjonijiet fin-nofsija. The President! Il-President! Colleagues. Kollegi, il-war l ossinari tajib, hudu postkom ħanibdew il-sessjoni tal-vot. Fi 30 sekonda. our voting session so please take your seats. the first report I think there is a point of order. anna point of order min leader però minix żgura ħanara. Mrs. Picerno. e signora e Picerno. Jo vorrei. Jiena nixtieq li qabel ma nibdew nivvotaw, nixtieq nġib l-attenzjoni għal-Parlament għall-inġustizzja ta' ta' Natrin Sutudej li kienet eh, premjata Sakharov illi ġiet kundannata għal 40 sena fil-ħabs u għal 148 frustata għal imħabba li defendit fl-Iran id-drittijiet tan-nisa u tal-li eh, tal-li talbet eh, eh, l-abolizzjoni tal pjene tal-mewt. Allora jina naħseb li dan il-nishtiq li dan il-parlament bil-voċi autorevoli taħħa il-Parlament għandu jesprimi immedjatament eh, kondanna assoluta għal din il-sentenza eh, fl-Iran u nishtiq anki nishtiq najt li l-Parlament għandu jitlob li tiġi liberata immedjatament minar kondizjoniet għax hija verament inkredibli li l-Iran u qed jiġi konfermati li huwa għadu eh, ibes ta' drittijiet tan-nisa u din hija ħaġa li ma nistawx assolutament nittolleraw. Grazzi. Grazzi, Sinjura. Ħadna nota tal-komment taħħa u naddum lill-President. Issa naddu għall-lista tal-voti u nibdew bir-rapport tas sur Kavada għal talba tal eh, tneħija tal-umanità ta' Monika Holmajer. Favur kontra astensjoniet adottata. Il-rapport li mis eh, Nitlob skuza sinjura, mm, tixtieq titkellem. Natik il-mikrofonu. Merci, Madame le Président. Grazzi, President. L-immunità mandiċ titneħħa f'ċerti kazijiet ta' attività kriminali. jean Le Pen dejjem vota a favur ta' kollegi perseguitati u din hija eh, persekuzzjoni. Għawnek id eh, dan il-vot et jissuġġerixxi illi eh, hija ħaġa tajba illi l-veduta partiġana eh, tirbaħ. Ah, il presidenti għajt tajt illi se nivvutaw issa ah, ma ħanix se nagħmlu dibattitu. Issa se nivvutaw fuq it-talba għal deroga tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen. Skużawni, għax għaw xaħatiħor li xteq jitkellem, is-sur Kavada. Entiti għandek il-mikrofonu, sur Kavada. Anki fil-qosor ħafna, grazzi. Aħna, meta nitkellmu fuq l-affarijiet hawnhekk irridu nitkellmu bi preċiżjoni mhux b'mod prossimativ. is Signora Holmajer talbet hija stess li titneħħa Eh, l-immunità għal incident minuri ta' traffikar ah, u ma nixtieqx li hawnhekk norbtu l-affarijiet fl-imkien. Grazzi għal din il krajfi kittajt il-President sa' nivutaw fuq il-rapport kif diġa spremejt l-immunità ta' jean Lepen Le Pen sur Krokos, Krizokonos. Eh, il-proposta għaddit. Rapport ieħor anki hawnhekk minn sur Krizogonos għall-immunità ta' Dominic Bild favur kontra astensjoniet għaddit. Qabel ma naddu għal votazzjoni li miss is-Sinjora Tomasic tixtieq tagħmel kumment. Fil-Parlament Ewropew nisimgħu dwar pjanijiet kbar għall-Unjoni Ewropea dwar istituzzjonijiet forsi ġodda um, l-Armata Ewropea, eccetera, eccetera. Ideat gbar ħafna zda fil-prattika l-affarijiet eh, għandhom eh, dera differenti ħafna. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew il-Kroat ma jintużax biżejjed fil-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej. il-Kroat, il-Gaelic u il-Bask għandhom jintużaw iktar ta' spiss, iżda qed ngħidu li m'hemmx il-garanziji biżejjed minħabba l-nuqqas ta' interpreti. Iżda jekk hemm il-bżonn dan irid jiġi konsidrat u l-bżonnijiet eh, huma hemm il-Kroazja għandhom eh, lingwa waħda biss uffiċjali dik Kroata. Allura li ma tirrispettax il-lingwa tagħna fisser li ċittadini tagħna huma ċittadini ta' tieni kategoriji. Din id-diversifikazzjoni fl-Unjoni Ewropea kemm hija rispettata? Grazzi. Grazzi tal-punt li għamilt naħseb illi kienem ħafna pariri fuq din il-kwistjoni, issa aħna sen nivvotaw issa fuq l-estensjoni tal-regola 159 tal-regola ta' proċedura sal-aħħar tal- eh, ta' dan il-mandat. Favur kontra astenzjonijiet namel verifika. Ma kienx ċar il-vot. Il Niftħu il-votazzjoni, issa il-votazzjoni maluqa. il-rapport eh, ġi adottat. Issa għaddu rapport Schmidt, Senjura Schmidt. Point of order? Minuta wahda, Sur Coburn, nistanatik il-mikrofonu, minuta, tamni minuta, minuta. Per, eh, nipermettu li Sur Coburn jitkellem. Coburn. Jien interessat f'din. Jekk aħna se se namlu l-verifika tal merkanzija bis-satelliti. Allora għaliex għandu jkollna dan il-problema eh, fil-backstop tal-Irlanda ta' fuq? Eh, nistaw namluħ eh, nagħmluh dan fuq il-frontiera bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Momenta ta' silenzju. Sir Coburn, jiena mandiċ ħin nista nispiega għaliex dan, għax bħalissa għedin namlu il-votazzjoni, ma smajtu l-kommentijak. Signora? Colleagues, allow them speak. And now they've stopped. We'll continue our vote. Mela nkomplu bil-votazzjoni. Is-Sinjura e, Schmidt fuq il-informazzjoni ta' trasporti tal-merkanzija elettronika. Vot wieħed il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlament e, ikkonkluda e, l-ewwel qari il-voti fuq l-ewwel qari. Issa rapport ħawtela fuq il-ftejm ta' sħubija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam fuq l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ. Il-votazzjoni miftuħa, l votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni rapport minn għanti Sinjura Hawtala issa għandna il-ftehim ta' msħubija volontarja bejn l-EU u l-Vietnam fuq l-istess suġġett il-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal vot fuq il-protokolli emenda l konvenzjoni tal-protezzjoni ta' individwi fuq il-proċessar automatiku ta' data personali. Il-rapporter huwa Naghi. Votazzjoni mm, nominali miftuħa maluqa u eh, għaddiet. Issa il-rapport ta' Signora Kaufman eh, li autorizza l-Istati membri li jisiru partit fil- kunsil tal-Konvenzjoni Ewropea fuq eh, is-sikurezza u l-approċċ ta' sikurtà fuq il-partiti tal-futbol. Il-votazzjoni miftuħa nistgħu nagħlqu l-votazzjoni u eh, il-rapport għadda. Rapport li jmiss issa jgħamminant s-sura SIS, li emenda l-ftejm Unjoni Ewropea ċina dwar il-trasport marittimu votazzjoni eh, nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit il-Manesku, rapport Manesku, ftejm Euro Mediterran li stabilisce assoċjazzjoni, eh, il-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni maluqa. Ah, il-rapport għadda. Eh, rapport iħor minn anti-Sinjora Manesku, ftejm ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkmenistan Eh, il-votazzjoni, rapport interim, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Għadda. Issa naddu għal rapport ta' Sur Skripek, deċiżjoni ta' implementazzjoni dwar il-varar fir Unita tal-iskambja automatizzata data fir rigward ta' data dwar id-DNA, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit il-rapport ta' Sur Dalton eh, skambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u sistema Ewropea ta' informazzjoni ta' rekords kriminali eh, emenda 35 eh, ftejn provvizorju votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Għaddit. mela il-parlament tem l-ewwel qari. Rapporti ħor minn Sur Dalton Skużawni, Sur Lopez Aguilar, jishtiq jitkellem. Votando, estamos votando los primeros de Edin votaw l-ewwel ta' eh, numru ta' rapporti li għandu xaqsma sigurtà tal-Ewropej li ħajkun inklużi f'din il-sessjoni eh, ta' Strasburgu fuq ir rapport fuq sigurtà interna tal-Unjoni Ewropej. Rrid infakkar li l bira Eh, kien l-anniversarju minn 15-il sena tal-massakru li kellu l-ikbar numru ta' vittmi fl-istorja tal-Unjoni Ewropea ġviri l-massakru sar fi Spanja fl-2004 fl-11 ta' marzu. Nasib li dinja opportunità tajba li eh, fil-vot nibatu messaġġ ta' solidarjetà mal-vittmi ta' terrorizmu kif ukoll determinazzjoni tal-ġlida kontra kull forma ta' terrorizmu u t-teddit li ġej minnu. Grazzi. Thank you. Grazie il pontiak u appoġġat. Issa naddu fuq il-sistema ċentralizzata l identifikazzjoni ta' stati membri. Mozzjoni kont se nintroduċija. Issa, Sur Dajong, tista titkellem, Sur Dajong. Grazzi, signora President, jena xtaqt najt bis u xtaqt nitlob il-skont il-regola 59 ta' regola ta' proċedura illi nivotaw l-ewwel fuq l-emendi u nixtieq nitlob anki eh, eh, votazzjoni eh, nominali fuq id-deċiżjoni. Grazzi, Sur Dalton. Grazzi, President. Fil-qosor, aħna n negozjajn nieħdan il-rapport tal erba snin għanna ftejim il-Parlament ġab ħafna ħafna konċessjonijiet. Jekk eh, jgħaddi jekk jgħaddi emenda il-rapport jaqa. Allora nixtieq ngħaddu direttament eh, Melissa għandu għal proposta ta' Surdejong b'votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. ma deċ mela naddu direttament fuq l-emenda 104 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, istar votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazie. Rapport li miss u eh, rapport ta' signora Sojdrova, l-istabiliment tal program tal-Korp Ewropew ta' eh, Solidarietà. Favur, kontra, astensjoniet addit. Emenda 179, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma' Issa naddu għal emenda 172, eh, skużawni. Favur kontra, astensjoniet maddiċ. Emenda 53, favur. Kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 57, favur. Kontra, astensjoniet għaddit. Issa naddu għall-emenda 199, favur. Kontra, astensjoniet maddiċ emenda 174 di u 191 di. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma dewx. emenda 200 favur, kontra, astensjoniet ma ditx. Emenda 57, skuza tajt il-president, 59, mux 57, favur, kontra. Astensjoniet għaddit. Emenda 157 de. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 60. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 201. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 63. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Issa naddu għal emenda 208 favur kontra astensjoniet maddiċ. 177 di favur kontra astensjoniet maddiċ. 69 favur kontra astensjoniet għaddit. 178 favur kontra astensjoniet maddiċ. 209 favur kontra astensjoniet maddiċ. 178 favur Eh, skużawni, rġajt għamil zbaltajt il-President, 179 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 180 de favur kontra astensjonijiet maddiċ. 84 favur kontra astensjonijiet għaddit. 181 de favur kontra astensjonijiet maddiċ. 187 u 1 u design favur kontra astensjonijiet għaddew l-emenda 210 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 13 favur kontra astensjoniet għaddit. 182 favur kontra astensjoniet maddiċ. 211 favur kontra astensjoniet maddiċ. 212 favur kontra astensjoniet maddiċ. 202 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni magħluqa? Ma ditx. Emenda 118 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 213 favur kontra astenzjonijiet ma Emenda 184 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 203 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u issa l-votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 185 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, issa l-votazzjoni maluqa. Ma ditx. 186 favur kontra astensjoniet ma ditx 187 favur kontra astensjoniet ma ditx 160 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 161 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 188 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 162 favur kontra astensjoniet ma ddiċ emenda 11 favur kontra astensjoniet għaddit 163 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 204 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 164 favur kontra astensjoniet maddiċ l-emenda 165 ta' mħabba votazzjoni preċedenti, issa naddu għall-emenda 193 favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda 16 favur kontra astensjoniet għaddit. 166 favur kontra astensjoniet maddiċ. 205 favur kontra astensjonijiet maddiċ 167 de favur kontra astensjoniet maddiċ emenda 18 favur kontra astensjonijiet ta' għaddit. Mija issa naddu għall-emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddit issa naddu għall-emenda 195 favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda 24 favur kontra astensjoniet għaddit. 168 favur kontra astensjoniet ma 206 favur kontra astensjoniet ma 169 favur kontra astensjoniet ma Issa naddu għal-emenda 32 favur kontra astensjoniet għaddit, emenda 207 favur kontra astensjoniet ma għanna il-premessi u l-emenda 170 di u 190 di votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni jissa maluqa ma għaddewx. L-emenda 48 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 170 favur kontra astensjoniet ma ditx Issa nivvotaw fuq il-proposta kollha tal-Kummissjoni eh, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa u issa l-votazzjoni maluqa. U għaddiet il-Parlament konkluda l-ewwel qari. ir rapport li miss issa u adapta ta' Sinjora Nibler fuq għat tal-Unjoni Ewropea dwar iċiber sigurta l-emenda provizorja 258, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddit għadda rapport il-Parlament bekk uh, tem l-ewwel qari. Issa ngħaddu għar-rapport ta' Sur De Castro uh, fuq il-pratti kommerċali inġusti fir relazzjonijiet minn negozji għal negozju fil-katina tal-provista tal-ikel. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 142, il-votazzjoni miftuħa sal-votazzjoni magħluqa u najdu li l-emenda għaddit. Emenda 143 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 144 favur kontra astensjoniet għaddit. Bek il-Parlament Ewropew tem eh, il-lowel il qari. Naddi il-mikrofonu l-Sur De Castro, rapporteur. Grazzi ħafna President, grazzi anki lil kollegi kollha tal-kooperazzjoni eccellenti li waslet tal-approvazzjoni wiesa ta' din id-direttiva mingħajr dan il- eh, kooperazzjoni ma konux ma konniex nistgħu naslu għal dan ir-riżultat tajjeb illi kien jider diffiċli ħafna. E, wara 11 il xar tal-prezentazzjoni tal-proposta u l-lum nistaw najdu li tajna risposta konkreta għat tal-bit tal-bdedwa produtturi, konsumaturi Ewropej li ilhom jistennew. E, dan il-Parlament, President, għamel miraklu zaħir, pero dan huwa l-ewwel pass biss u issa ridu natu valur li riżultati u naplikaw b'mod ġust fl-istati membri din id-direttiva. Din hija l europa li rridu da Ewropa li tappoġġa l-intraprizi dajfa u li tipproteġġi l-konsumaturi. Eh, normi trasparenti li jizguraw l-kwalità tal-prodotti u sostenibilità l-proċessi produttivi. Nittama li dan din l-organizzazzjoni tista eh, tiġi anki seħ anki fil-futur bil-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għal rapport ta' Sur Shefflin fuq iċ-ċittadini Ewropej. E signora Spinelli talbet e, e, li titkellem. Grazzi President, jiena nishtiq neprezenza fisem il-grupp tiegħi e talba biex naddu għal votazzjonijiet tal-emendi skont ir-regola 59 ta' regoli ta' proċedura u nitlob illi il-votazzjoni sir votazzjoni nominali. Jena nħoss li dan il-test fih xi difetti kif għalu eh, anki xi NGOs u il-grupp tiegħi eh, prezenta emendi anki biex jittejjeb l-emendi huma fuq kwestjonijiet importanti, mod partikolari, illi nżommu eh, l-individu, li niproteġu l-individwi, nitolbu l-Kommissjoni joħol u follow-ups reali leġislativi skont l-artikolu 11 ta' trattat jipermetti l-ċittadina, l-inizjativi ta' ċittadina jipro jamlu possibli l-inizjattiva ta' ċittadini. Il-proposta issa se nivutaw fuqa din il-proposta ta' Signora Spinelli votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma' diċ, ma' mela issa naddu għall-emenda 61. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. And that is adopted Mela di għaddiet. Dan ifisser li l-Parlament għala l-ewwel qari. Ir-rapport li miss fuq l-importazzjoni ta' beni kulturali mis-Sinjura Mosca u Sur Dalton. Naħseb li xi titkellem Onorevoli Dalton, le? Mela għandi żball. Mela ngħaddu għal votazzjoni emenda 7 u design votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. u din għaddiet. Il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari fuq dan ir-rapport. Mela ngħaddu għal rapport ta' Bresso u Wieland il-protezzjoni tad data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Onorevoli Lebreton talab il-kelma. Grazzi, Signora President Fil-fatt skont ma l-artiklu 59 paragrafu 3 regoli tal-proċedura, eh, nixtieq li l-emendi jiġu votati u li jkun hemm votazzjoni nominali. Iva, grazzi ħan votaw fuq din il-proposta l-ewwel. Le, ma kenniex talba għal votazzjoni nominali. Eh, Għalek e, ħan nuru nużaw l-idej, wuri ta' idej, daw favur kontra, astensjonijiet ma' Mela ngħaddu għal votazzjoni fuq l-emenda 6. Kienet ċara ħafna. Ngħaddu għal emenda 6. Tibqaw xtajtu. Ejja nagħmlu verifika, ma nafu x'inhu rizultat, ejja nkunu ġusti. Ejja nagħmlu verifika fuq il-proposta tal-Ebreton. Open is now closed. Verifika miftuħa magħluqa ma naħsibx li ħajkun hemm xi riżultat differenti. Maddiċ. I know I wear glasses. Naf li għandi nuċċali imma l-vista mhix daqshekk ħażina. Emenda sitta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlament għalhekk għala l-ewwel qari ta' dan ir-rapport. Naddu issa għat teddi ta' sigurta brabta mal-preżenza teknoloġika ċiniża li qed tiżid l unjoni Ewropea u azzjoni possibbli fil-livelli tal-Unjoni Ewropea biex dawn jitnaqsu emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Emenda t-nej dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ngħaddu issa għar-rapport ta' Sinjura Kalniete l-istat ta' relazzjonijiet politiċi ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja emenda tnej votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda tlieta dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 7 fi tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U maddiċ, it-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Din għaddit. Paragrafu 9 il-tekst oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 19, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni sa maluqa. U maddiċ. Emenda wieħed l-ewwel parti dawk favur, kontra, Assenzjonijiet nixtieq nagħmel verifika. Verifika fuq l-ewwel parti tal-emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Mela, it-tieni parti taqa, issa ngħaddu għal paragrafu 30 f'tlet partijiet. L-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa.